tal-knejjes li huwa entità transkonfinali rappreżenta denominazzjoni tinsara differenti min naħa ta' fuq u tisfel tal-Irlanda li qegħdin fil-gallerija tal-viżitaturi distinti. Grazzi tal-dil-merħba hija koinċidenza li qiegħda fiċ-ċer illum biex nagħmel dal-avviż imma kuntenta. Nixtieq nżid illi il-viżitaturi tagħna qegħdin fi Brussel biex ikollhom diskussjonijiet mal-Kummissjoni u l-Parlament u da dialogu qiegħed fit-trattati. U naħseb importanti biex ngħidu li dal-knejjes fi gżira tal-Irlanda kellhom rwol importanti fil-proċess ta' paċi u din hija xi ħaġa li l-Parlament tagħna appoġġja e, b'saħħa. Sal ġimgħa l-oħra kellna esibizzjoni pożittiva li nuru l-impatt tal-fondi e, e, tal-paċi tal-Unjoni Ewropea fil-Irlanda ta' fuq u fil-reġjun tal-konfini tal-Irlanda. Uħudu ma'kom messaġġ ta' poċ ta' nafdan iż-żmien. Għal darbohra nirringrazzjakom. Is-Sur Son il-Mojsa ħalla l-grupp SND b'effett mit-22 ta' Novembru. U daħal fil-grupp tal-PPE b'effett mid-29 ta' Novembru. <laughs> Avvisi il-Kumitat ta' Fejt Legali u